Tati. L-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna huwa l-istqarrija tal-President tal-Parlament fuq l-istat tan negozjati fuq il-kriżi ekonomika fiħdan il-Kunsill Ewropew. Kollegi, għandi il-pjaċir eh, li nitkellem f'din l-awla kważi vojta. Intom għandkom ħafna esperjenza minn din il-perspettiva, jgħid il-President. Jina tkellimt ma' żewġ presidenti Van, Rupo, Van Rompuy u Barroso u għettilom illi ħan informom dwar ir-riżultati tad-dibattitu fil-plenarja tal-lum. Nar il-ħat fil-diskors tal-ftuħ tal-Kunsill Ewropew jiena argumentajt illi hemm bżonn ta' pakkett deċiżiv u komprensiv biex bekk inkunu nistgħu nelbu il-kriżi u li l-istituzzjonijiet kollha jridu jinġabru flimkien. Jiena fakkart lill kunsill Ewropew illi aħna bħala parlamentana aħna u koll nirrappreżentaw iż-żona tal-Ewro. Għalhekk illum eh, nilqa il-fat li bejn il-ħat li għadda u għada ħajkonna dan iċ-ċans illi nidibattu il-soluzzjonijiet fuq medda ta' żmien qasir u twir li għanna qoddimna bħalissa il- il eh, tlet punti li huma importanti ġifieri tnaqis fid-dejn tal-Greċja rridu naraw kemm u eh, kif se jiġu involuti is-settur privat irrit ikun hemm skeda ġdida. It-tieni punt il-rikapitalizzazzjoni tal-Banek Ewropej saru deċiżjonijiet kruċjali mill-Ecofin li kienu jitrattaw dwar il-rekwiżiti tal-kapital li ħajjitilgħu sa' 9 fil-mija u anka em, punti oħra dwar li FSF li tridu jiġu deċiżi. Il-Parlament għandu ikollu l-vuċi tiegħu f'dan ir-rigward. It-tielet punt li hija urġenti wkoll huwa l-ħolqien ta' firewall fil-ekonomiji li huma f'diffikultà. Il-Kunsill Ewropew għandu jiddeċidi għada fuq kif se jsaħħaq li FSF billi jippermettilu illi juża eh, il-flus għal eh, mekanizmi ta' stabilta' il-ħolqin ta' dan il-firewalls huma importanti ħafna u dan permezz ta' ħolqin ta' trust fund u l-involviment tal-IMF u għodda oħra eh, neċessari għal medium term għanna bżon eh, li natu spinta lil pakket tal-sitta u il eh, l-Europlus Pact kif ukoll il- L-odda oħra li għanna biex intu għom ċans jaħdmu, hemm xi kompetenzi li huma fuq livell nazzjonali imma ħafna stati membri qablu illi irridu nikkoordinaw aħjar eh, l-attività tagħna fuq livell Ewropew. Il-kuzzjoni hi kif se immexxu dawn il-kustjonijiet il-kustjonijiet minn metodi intergovernattivi għal dawk komunitarji. Soluzzjonijiet fuq meda ta' żmien medju u għasir e, għandhom jaqgħu taħt il-kompetenza ta' e, l-istituzzjonijiet Ewropew. Għal meda ta' żmien twil hemm diskużjonijiet ukoll dwar il-possibilità li jitbiddel it-trattat. Il-mistoqsija e, hi ta' bidla qegħdin nistennew Lesti aħna li naċċettaw bidla kwalinkwa bidla fil-perspettiva dejjema għanna bżon illi nħorġu b'konklużjonijiet minn din il-kriżi u nirriflettu fuq il-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Jekk veru irridu l-Unjoni Ewropea b'saħħitha li tiġi trattata b'mod kredibbli anka mill-atturi l-oħra fuq livell internazzjonali. Għalhekk din il-kriżi qed tagħtina opportunità biex naġixxu b'mod veloċi. Il-konklużjoni ewlenija hi illi aħna ma nistgħux inħallu il-frammentazzjoni titħol eh, fis-sitwazzjoni din nafuwa anka bħala te teorija. Imma fil-verita eh, il-prassi il naħdmu ħafna fuq livell nazzjonali u koll. L-Unjoni hija isa ħolma u bħalissa għadin isna nirriflettu iktar fuq perspettiva na nazzjonali. U dan imur kontra l-istrat Ewropea. L-Unjoni Ewropea titkun b'saħħitha f'din il-dinja moderna. L-Ewropa mhijiex biss is-suq waħdini imma hija kunċett koerenti politiku. E, u dan għandu jgħina mux biss biex nelbu il-krizni imma anka biex ikonna mpat fuq id-dinja moderna. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni ta' Uh, okay, now we go. Mela, issa naddu għal l-istqarijiet mill-gruppi, mill-rappresentanti tal-gruppi politiċi. L-onorevoli Corinne Vortman Cole fisem il-PPE. Grazzi ħafna, President. Id-dibattitu il- qed il-lum hawnhekk fil-parlament fi Strasburgu u il-president um, Barroso u Van Rumpoy edin jipreparaw il-deċizjonijiet tagħhom fi Bruxelles. Il-ħat li għadda fil-fat il-ftejjim kien wieħed ta' silenzju u il-riżultati ħajjiġu imħabra għada. Allura aħna fuq xiex edin nibbażaw l-nanfusna fuq l-istqarijiet fl-istampa. Ir-raġuni li edin nattendu dan id-dibattitu huwa minħabba illi hemm ħafna tħassib min-naħa ta' ċittadini minħabba illi r-riskju u illi l-kriżi il ħatkompli tiżdieta iċ-ċittadini tagħna huma imħasba dwar il-xogħol tagħhom u eh, l-irtirar tagħhom u għalhekk illi fisem il-grupp tiegħi jiena nixtieq ninkoraġixxi lil il-kapijiet tal-istati eh, biex jadottaw il-pakkett komprensiv u approċ illi tispira il-fiduċa, il-fiduċa fis-swieq u anka fl-Ewropa eh, u, u anka fil-Euro fil-munita euro. Il-żmien għal nof soluzzjonijiet huwa xi ħaġa tal-passat l-Unjoni Ewropea hija kapaċi li tiffaċċa dawn il-problemi Il-kawza tal-krizi tad-dejn hija fuq livell nazzjonali, imma ħafna eh, mill-problemi fuq livell nazzjonali jaffettwaw l-Ewropa kollha aħna għandna munita komuni il-koll qed niksbu il-benefiċċji eh, eh, minna u għalhekk aħna rridu nuru s-solidarjetà ma' xulxinu u nipprovaw insibu s-soluzzjonijiet. It-tisħiħ tal-IFSF u il-Pjan Ewropew biex nitfaw kapital ġdid fil banekuma vitali neċessarji biex aħna nkunu nistgħu insibu soluzjoni eh, soluzzjoni sostenibbli għal Greċja u anka biex nerġaw eh, impoġġu il-kalma fis swe fil-stock markets. l-indipendenza tal-Bank ċentrali tkun waħda sikura u koll. Għax jekk is-swieqa eh, ma jkunux eh, għedin jahdmu jaħdmu b'mod tajjeb, eh, rridu naraw kif sensibu is-soluzzjonijiet banek u il-pajjiżi qegħdin jipruvawa E, eh, jiffaċċaw dawn il-problemi kbar u minħabba l-periklu li pajjiżi tħet minn ieħor irridu naraw l-insibu soluzzjonijiet. Jekk ifallu il-banek ħajkun hemm impatt fuq l-istabilità finanzjarja. Qed nitkellmu wkoll hawnhekk dwar l impieka u Eh, l-istati membri u koll u ma responsabli li jattiraw l-investiment eh, u l-fond ta' emerġenza għandu jintuża biss f'każi ta' emerġenza. Irridu naraw illi ma jkunx hemm politika irresponsabbli. Il-Kummissjoni ħabret illi għandu ikunem eh, inċentifi ġodda u eh, mhuwiex aċċettabbli illi minħala sit-taxxa irid isalva huwa il-banek u huwa għalhekk illi rridu nassikuraw hawnhekk illi uh, uh, ikonna ir-regoli neċessarji irrid ikun hemm skema ta' depositu, irrid ikun hemm it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u anka proposti biex ikonna mekkaniżmu tal-kriżi finanzjarja kif ukoll e, taxxi oħra neċessarja aħna nilqaw illi il-deċiżjoni tas-summit li introduċi l-pakket tas-sitta b'mod veloċi u il-kapijiet tas-stati jridu jieħdu responsabilità tagħhom biex jaraw li l-affarijiet ġo pajjiżhom ikunu mixjin b'mod tajjeb irridu nassikuraw ukoll illi nuħdu passi importanti il qudiem għada eh, fil-konklużjonijiet u il-pat tal-Euro Plus għandu jiġi implementat u ġi mħabbar ukoll illi ħajkun possibbli ukoll illi ikunem hemm eh, linji ta' gwida għal budgets nazzjonali u anka eh, ekonomik eh, integrazzjoni ekonomika u il-imġieba tagħna għandha tkun parti minn din id-dibattitu u d-dibattitu għandu jinkludi wkoll iċ-ċittadini għax l-appoġġ tagħhom huma importanti ħafna għall eh, appoġġ għall-Unjoni Ewropea. Il-fisem il-Soċjalisti u Demokratiċi non arrivu Martin Schulz. Grazzi, President. Aħna ħadna nota tar rapport tiegħek u permettili illi ngħid illi Forsi l-Kunsill Ewropew nar l-erba fi Bruxelles jieħu deċiżjoni li tkun waħda ta' importanza storika. Il-kussjoni hi flima direzzjoni sejra l-Europa. Din forsi jkuna risposta għalija għada din il-mistoqsija. Ħafna drabi jiena ikkritikajt li l-Unjoni Ewropea qed tinqasam fit tlieta bil-Ġermanja u e, Franza jmexxu żona tal-Euro u mbagħad e, eh, bistejtu eh, pajjiżi oħra bħal Renju Unit bistatus għalihom e, u l-kumplament ta' l-Unjoni Ewropea illi il-qasma tal-Ewropa fi strutturi differenti hija waħda mir-riski kbar illi teqret il-metodu komunitarju u twassal għal sitwazzjoni illi eh, permess tagħha din id-dependenza tal-atturi individwali, speċjalment eh, il-ċittadini fi zona ta' euro, ikunu dipendenti fuq is-sitwazzjoni politika interna f'pajjiżhom u din tant issir sitwazzjoni drammatika li dawk kollha madwar il-mejda issa qegħdin iħarsu lejn is-sitwazzjoni nazzjonali minflok iħarsu lejn l-anijiet komunitarji. Rajni għadin fi Slovakkja, għet narawa fil ġermanja u għet narawa fi stati membri oħra, għax anka fil-Konsill Ewropew u anka fil fil-laqa tal-grupp tal taż-żona kellom kellhom dan il-prinċipju tal- l-unanimità u aħna hawnhekk għalhekk qegħdin eh, eh, niddependu fuq l-azzjonijiet fuq livell ta' stati membri u hemmhekk iridu naħdmu. Fil-ġejjieni għandna bżonn istituzzjonijiet komunitarji illi jmexxu l-politika komunitarja u jimplementawha f'termini finanzjarju monetarju monetarji, m'għandniex bżonn istituzzjonijiet oħra. Mixjin fitri li hija waħda perikoluża. edin nilabu bil-fiduċa ta' s-swieqa, eh, swieq li huma importanti għall-investiment sostenibli fl-Europa, il-fiduċa u kol ta' ċittadini, il-fiduċa ta' ċittadini fi' zona tal-Euro u fil-gvernijiet tagħhom u fl-Unjoni Ewropea kollha li kapaċi eh, tiġġestjona il-problemi. Din il-fiduċa tiġa aħna farraknija f'din is-sena u nofsa illi għaddieta il-regoli qed jiġu mħabbra imma mhux qed jiġu implementati mill-istat mill-kapieta stati u eh, din jiġu imdawra u eh, Uh, minn minn pajis għal ieħor u xorta waħda mux għedin jiġu implementati. Eh, Sarkozy u Merkel il-taqaw il-ġimad l-oħra u għalu li intlaħaq ftajim li xorta waħda maġiġ implementat anka il-ħat stessa. F'nofs id-diskussjoni Merkel u Sarkozy taw dikerazzjoni li l-istampa waħedhom dwar affarijiet illi kienu kienatu ma sarx bil dwarhom. Jiġifieri huwa ċara għal ċittadini x'qed iseħħa. Għanna bżon inkunu aktar trasparenti, nejdu eżattament x'qed jiġri qed nitkellmu dwar dik li msejħa haircut imma eh, qed nitkellmu wkoll dwar eh, il-banek Franċiżi u l-stat eh, Franċiż jaf ilek ħajkonna din din il-ħaġa allura irridu jsiru ċertu miżuri għanna u koll il-kustjoni tal-rating agencies, għanna ġifiri għonek modelli differenti, modell ġermanis li u koll memx bil fuqu u modelli oħra dawn id-dubji u għalhekk għada għandna impoġġu bil-eda sakemm noħorġu b'xi ħaġa konkreta qabel ma nduru lejn iċ-ċittadini u hekk biss inkunu qegħdin nagħmlu dak li għandna bżonn nagħmlu, jiġifieri li nerġgħu niksbu il-fiduċja taċ-ċittadini fl-Ewropa u il-fiduċja tal-investituri. Umbat eh, xtaqt u kol insemmi dwar eh, dak li ntqal fuq l-emenda ta' trattat jina kont qed naqra u nisma dwar it-trattat ta' l-Unjoni il jrid jinbidel l ħajsir grupp ta' ħidma. Sur Van Rompuy. Eh, illum kien hemm din l-opportunità kieku kien qiegħed hawnhekk illum President Van Rompuy Eh, eh, dan tila ċans illum anka s-sur Barozo u l-sur Juncker. Għax dawn mhumiex qegħdin preżenti hawn illum dawk li jridu ibidlu it-trattat għal-inqas fisem il-grupp tiegħi jiena nixi ngħid illi dak li ħajkonna fil ġejjini fl-Ewropa huwa trattat illi eh, ma jaħdimx jekk ma jkunx involut il-Parlament Ewropew u il-kriżi ma nistawx eh, inkomplu eh, insolvuha jekk ma jkonniex soluzzjonijiet deċiżivi. Nispera li deċiżjonijiet li tiħdu għada ikunu deċiżjonijiet li veru għanna bżonn għax hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar il-kontenut imma dwar il-fatt li l-kapijiet ta' stati u gvernijiet u malesti li ħabtu wiċċhom mal-isfidi li għandhom d-demom. Grazzi. Liberals and Democrats. Mela, mill-liberali u eh, demokrati Nixtieq nibda billi inkompli fuq il-kummenti tas Sur Schultz. Il-nar il-ħammis waqt il-konferenza tal-Presidenza nixtieq nissuġġerixxi li Sur Barroso, Sur Juncker, Sur Van Rompuy jiġu sabiex jitkellmu fuq il-governanza ekonomika fiż-żona euro huma ġew maħtura mill-Kunsill li resqu proposti waqt is-summit ta' Deċembru u huwa fl-interess tagħna li f'Novembru ikollna diskussjonijiet ta' magħhom fuq il-kontenut tal-abbozz tagħhom ħalli bekk ma nispiċawx fl-istess sitwazzjoni pal passat fejn eh, niġu informati meta l-proposta tkun lesta fil-Kunsil minar ma l parlament kontribuixxi għalhekk nixtieq ninformakom dwar dan u nittama li se jkun hemm appoġġ wiesa fil-grupp ħalli bekk ikollna din id-diskussjoni f'Novembru fil-Parlament. Dwar is-summit tanal l-erba kellna 20 xar ta' taħwit, eh, eżistazzjoni u għalek din id-darba Iva, indunaw li vera għanna bżon li ikolna azzjoni konkreta, għanna bżon li ikolna pjan globali għalli bekk nerġon ġibu stabilita fi zona euro u għanna bżon li koll ikolna tip ta' roadmap sad biex negzbu għam dawn l-affarijiet. Jekk tħarsu lejn il-kontenut ta' dan il-pjan, Iva, l-affarijiet huma pjuttost sempliċi. Hawnhekk fil-Parlament hemm maġġoranza favur maġġoranza eh, enormi eh, favur ir-reżoluzzjoni li għaddiet għaxar tiem ilu bl-affarijiet li għandhom jiġu adottati fi kull pjan li għandu xaqsam ma li nerġaw namlu stabli iż-żona euro. Ma nix għalfejn id-diskutu għom dawn l-affarijiet Għannix għalfejn nipruvaw noħorġu bxaħġa ġdida. Għanna is seba mizura, seba mizuri prinċipali. Iva, President, qed nara li inti tkun preżenti nall-erba ħatati introduzzjoni tradizzjonali uh, summit tal-Unjoni Ewropea. President, inti tista tirrepeti jew ittenni dawn is-seba punti li l parlament Ewropew qed jisaq fuqhom bħala soluzzjoni sostenibbli għal Greċja pjan ta' rikapitalizzazzjoni għal benek banek dawn l-affarijiet għandhom jisir bil-fors fuq livell tal-Unjoni Ewropea mhux fuq livell nazzjonali li inħadnu aħna il-font jew inkatru il-font tal-bailout, eċetera. ġifiri dawn il-punti li jinstabu fir-riżoluzzjoni tagħna. Ejja nkunu onesti, jgħidu ngħidu l-affarijiet abjad fuq l-iswed hawnhekk. punti li vera huma importanti għal ġimgħat li ġejjin il-governanza ekonomika, il-ħtieġa li jkun hemm governanza fiskali, il-ħtieġa għal rikapitalizzazzjoni tal-banek dawn il-punti kollha huma importanti u għandhom jiġu repetuti lil kapijiet ta' stat u gvernijiet nar l-erba' imma impunt minnhom li huwa vitali. Jiġifieri kif nistgħu nsaħħu aħna il-font tal-bailout l-affarijiet l-oħra, iva nistgħu nħalluhom fis-sfond, eh, imma dan huwa l-punt l-iktar importanti hawnhekk. Aħna se jkollna l bazuka kif qalet is-Sinjura Vot minn Kol. Meta niġu aħna sabiex naħdmu fuq is-swieq finanzjarji Ma tistax inti toqgħod eh, tħawwat il-borma hawnhekk għandek bżonn inti li kollok l-armi in-nies eh, fil-kurrituri tal-Reichstag qed jiddiskutu il-font tal-bejla u dan kem dan u għabsaħtu għandi abbozz ta' test hawnhekk dwar il-kondizzjonijiet li eh, nimmassimizzaw il-kapacità ta' self tal-ESFF għandi tlet paġni dwar kif dawn l-affarijiet jistgħu jsiru. Dawn l-affarijiet qed jisseħħu u qed jissiru waqt diskussjonijiet nazzjonali mhux diskussjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-partni huma komplessi trid taqrom xi tlieta jew erba' darbiet biża biex tifhimhom imma biex inkun naf jekk is-sistema tista' taħdem fil-prattika. President, Din is-sistema, din is-sistema se tinkludi xi tip ta' assigurazzjoni ta' xi 20% għall-obbligazzjonijiet li l-pajjiżi f'diffikultà se joħorġu, pereżempju Spanja l-Italja, jiġifieri 20% pala assigurazzjoni, jekk inti ma tkattarx eh, jew tiżdiċ il-font għal bailout, jekk l-istati membri ma jgħidux li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu bżonn jieħu azzjoni, jekk ma tarax inti sitwazzjoni fejn fil-prattika ikollok su komuni għall-obbligazzjonijiet mela fl-aħħar mill-aħħar l-obbligazzjonijiet nazzjonali se jinħarġu il-ħin kollu u l-Unjoni Ewropea se toħroġ bi bi eh, politika ta' assigurazzjoni ta' 20 eh, fil-mija. Jekk se jkun hemm naqista 60% l-Greċja, u mbagħad ngħidu 20% se jkunu tajbin għax swieq, iva eh, tajb jekk il-ħaġa taħdem fil-prattika il daw l-affarijiet tista tagħmilhom bi so, intern għall-obbligazzjonijiet. Unbekk il-ħagġa tista' taħdem. Għasifna, ħafna. Issa se nadi l-mikrofonu lill-ECR is-sur Zaridil. Grazzi ħafna, President. Nishtiq jiena namel taqsira dwar is-sitwazzjoni attwali jirridu aħna nżemmu l-fat li iva din fil-qalba ta' crazy u jedirli li <laughs> ninsabu aħna fit-19 seklu mhux fil-21 seklu wara l-1815 il-Kungress ta' Vienna dak iż-żmien eh, huma tkellmu dwar is-settat eh, minkejja la affert li ngħidu fuq il-metodu tal-komunità li jinsibu aħna soluzzjonijiet eh, sopra nazzjonali f'dawn l-aħħar ġimagħtejn kull marrajt persuna waħda biss li kienet qed tmexxi l-affarijiet. Rajt eh, bażikament, eh, insomma, president u kanċillier biss li għallu l-Prim Ministru sabiex eh, jibqa l-għamil affarijiet fi spiritu ta' paċi, jiena minix xi fan enormi ta' Jean Monnet jew Robert Schumann. Ma xorta ma nasibx dawn l-affarijiet huma Ewropej. Dwar il-krizi, minna ħalla 16 se iħallas għal l-imġiba irresponsabli tal-banek u spekulaturi li jett jilabu l-lob tal-azzart jisom din fi kazino iva il-finanzjamenti pubbliċi ġew misru għaw issa dan id-dejn sar Ewropo għalli bekk najdu li qed nsalvaw l-Ewropa ma jidirx li n-nies qed jaqraw il-gazzetti u x'qed jgħidu l-ekonomisti għax jekk xejn ma jiġi deċiż għada mela Iva, forsi nistaw nifranka ftit ħin, forsi nistaw nsibu soluzzjoni għal sentejn tlet snin li ġejjin, imma mbagħad se nsibu ruħna fl-istess sitwazzjoni dawn l-affarijiet iva huma xnijiet li qed jinstemaw fil-korrituri imma mhux fl-Ewropa. Hemm xi stati membri taż-żona ewra mhux se jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-programmi peress li huma se jgħaddu minn default kontrollat tafu li dina situazzjoni n-nies qed jgħidu dan minn taħt l sin imma ħadd mu qed jgħid dan hekk fil-miftuħ. Għada summit nafu eh, imma l-affarijiet li qed proposti proposti ma ta' riskju għas uh, eh, statesman dan irressa soluzzjonijiet reali kuraġġużi għada rridu narraw jekk dawn in-nies jeżistu fl-Ewropa jew il-politiċi biss. Grazzi ħafna, issa se ngħaddi l-mikrofonu lil Rebecca Harms. Al-ħodor. Grazzi ħafna. Nasab ħarġu żewġ affarijiet minn eh, laqa tal-tmiem il-ġimgħa. Grazzi għal rapport Trojka aħna u l-Kunsil nirnexxilhom jaraw li l-affarijiet kollha li ġew deċiżi fuq il-Greċja kienu ħsina. Dakka kollha l stajna nagħmlu ħażin għamilnieh. F'Lulju il-Kunsil ressa uh, pjan għal-għajnuna l-Greċja li issa huwa konsidrat bħala pjan mm, dik ma kienx bizzejiet issa qed jiġi propost eh, żieda il-proposti waslu għal dizastru li stennejna li se jisir il-mizuri IVA ġew deċiżi għal Greċa fi eh, ħafna kunsilli imma situazzjoni l-qada fil-Greċa saret għar u hemm dan il monument il-ġdid ukoll ħareġ minn tmien il-ġimgħa l-Ewropa tinstab fi kriżi u e, ma tistax tiġi mmexxija permezz tas summits e, ta' għal-kriżi. Għandna bżonn li jkollna xi tip ta' tassazzjoni li tistabilizza l-affarijiet, il-kapit ta' statu gvernijiet dawn għan fallow għal darbohra wara tlet ehm, tijim ta' tejija intensiva sta se jkollna samet iħor, forsi raw xi riżultat iħor, imma mm, sada fil-axija l-affarijiet eh, jiġi konklużi u aħna rajna li ehm, dawn l-affarijiet eh, mhux qed iwasslu għal riżultati u l-affarijiet mexin bil-mod wis. Aħna nazbu li rrid ikun hemm iktar minn 50% għal Greċja u rridu aħna naċċerta li dawk eh, li jispekolaw il-ħin, qed jispekolaw il-ħin kollu eh, fuq il-Greċja ma nistgħux aħna nippermettuhom li jaqilaw miljuni mill-lum l-għada ma nixtiequ aħna nibatu sinjal ieħor lill-Greċja il-miżuri li aħna ħadna waslu li l-ekonomija tal-Greċja tkompli tmur lura. Rridu naraw kif l-ekonomija grega tista tinbenna mill-ġdid u skont il-ħodor jekk inħarsu lejn id-deċiżjonijiet tal-Ewropa 2020 il-qalba il-ġebla ta' xewkan ta' tkun is-sustainabilità għanna noħarġu bi pjan kredibli għadna mannix dan il-pjan. Id-deċizjoni fuq l-SFF, kelma bazuka vera ridikola. Imma id-deċizjoni tal-ISFF għanda t-tiħed b'tal il-mod li kolna zida fil-finanzjament hemmhekk imma rridu nitkellmu wkoll dwar is-solidarjetà u dawk li qed jitkellmu dwar is-solidarjetà jridu aħna eh, huma jaċċertaw li dawn id-dokumenti finanzjarji eh, li il-budgets pubbliċi ma jpoġġux xi peace fuq eh, l-entitajiet u ehm, li ma jkunux sostenibli fuq medda twila ta' żmien dwar il-banek. Et naraw imma li eh, nazzjonalizzazzjoni ta' responsabilità timxi bil-mod ħafna u imma nazzjonalizzazzjoni se twasal situazzjoni fejn mhux se jkollna eh, kas wieħed imma se jkollna aħna repetizzjoni tal-kas Grik. l punt. Rajna kif eh, manix jew rajna kif manix namlu biex noħarġu l-Ewropa u l-Greċja mill-kriżi. Aħna rridu noħarġu bi konvenzjoni, konvenzjoni li se tippermetti l-Ewropa tifhem eh, tibdiliet li jessiru eh, fil-park dinji. Il-fatt li l-ekonomija Ewropeja et titmermer naħseb li jista' rridu nieħdu aħna passi ħor kuraġġuż il-qudiem il-kummissarju responsabbli għal kwistjonijiet ekonomiċi irrid min issa jingħata seta tal bekk ikun jista' jieħu passi li huma bażati fuq solidarjetà ikunu konkreti għal bekk naċċertaw li jkollna l-iżvilupp ekonomiku. Xi ħadd ma jistgħux jagħmel dan mela mm, mandux muħiex korraġus bizet li joħraċ l-Europa mill-krizi dwar eh, il-Germania. Dawk li għed jibżaw mill-elettorat tagħhom stess mela dawn mumiex pozizjoni li vera jikontrollaw il-krizi ekonomika. Helmut Kohl, eh, Schmidt, eh, Esteven, Joska Fischer, tridu tiftakruhom lil dawn in-nies. Dawn kellhom jagħmlu qabża, kellhom mbagħad imorru qudiem l-elettorat tagħhom. Jistgħu forsi jirbħu elezzjoni, imma jekk inti ma tkunx kuraġus biżejjed se titlef kemm f'pajjiżek kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Em blue card għalik, Sinjura Harms. Taqbel taċċetta il-blue card Signora Holmes, Iva, mela senna di l-mikrofonu l-kollega tana Tewtnis. Grazie ħafna, President. Iva, mela, il-kellima, jekk fim ta' sewa, tkellimt dwar il-tuħtaxar eh, tal-Greċja Iva, dina kwestjoni tkellimt dwar 50%, 60%, ma nafx eh, jena. Permettilli najt hawnhekk li għanna 360 eh, biljun ta' dejn u jekk kolna dan il tuħta 60% mhux se naqsu id-dejn, imma qed nitkellmu aħna dwar 15 biljun u bażikament il-banek grigi u kumpaniji ta' assigurazzjoni l-iktar se jiġu affettwati jekk ċifri huma kerretti, ċifri li għadni kif semmejt, nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek. Inti se tkompli iżomm mal-istess opinjoni, ġifri ta' 50% 60%. Äh, man Iva, jiena ninstab konvinta li jekk intkom taqraw ir-rapport ta' Trojka, l-affarijiet għandhom isiru, dawn l-affarijiet għandhom isiru, imma jena konvinta li soluzzjoni għandha tinstab għal banek gregi. Jiena tal-opinjoni li din id-deċiżjoni ma tistax tittieħed weħedda il-pjan sabiex eh, aħna mm, jew il-Greċa terġa' titla fuq saqa din id-deċiżjoni għandha seħħ imma jiena nixtieq li l-Ewropa tibat sinjal lill Griki ħalli dawn jafu li rridu huma jibnu Greċja ġdida u m'għandhomx jħarsu il-Greċja l-antika. Dan għandu jkun simbolu ta' solidarjetà imma mm, l-ebda summit ma għadda dan il-messaċ. Mela, is-sur Biski. President, kollegi, Qed isir dejjem u dejjem aktar diffiċli li nġestu l-kriżi, kważi qegħdin f'sitwazzjoni ta' kaos sħiħ, qed naraw il-Kunsill li teħej summit wara l-ieħor, il-Parlament qed isegwi din ir-rata u issa qegħdin bejn ħaltejn bejn żewġ summits. U dak li qed naraw diġà minn issa huwa dak li ġie mwiet li mhux sejrin żamm għal darboħra. oħra U għalhekk il-Kummissjoni u l-Kunsill ser ikomplu jesprimu tamiet, tamiet li ser ikun hemm fiduċa li l-investituri fuq is-swieq internazzjonali ħajkunu sodisfatti. Iżda imbagħad nistaqsi għaliex xaħat għandu jistenna li misser ikun hemm fallimenti. X'ingħidu dwar Spanja jew l-Italja li qegħdin jiddaħlu f'din il-kriża qalila. Rridu miżuri ta' prevenzjoni biex bekk ma jkunx hemm profitti mix-xejn u biex nkun nistgħu nivitaw kriżi bħal din. U sakemm aħna ma niddeċidux li nagħmlu dawn l-affarijiet ħajkun hemm kaos ħieħ. Il-Kunsill ħajibqa' sejjer bl-imġiba tiegħu ta' bħalissa biex ikun hemm aktar salvataġġi mill-flejjes ta' minħalla 16 fl-Ewropa, mill-ċittadini tagħna, eh, tattiċi tekniċi għarriqa li ser jintużaw biex kunem il-flejjes għalli FSF, għet nitkelmu 780 biljon euro, u ekonomista ġermani se refera fil-fat għal l-armi ta' distruzzjoni tal-massa fil-termini ekonomiċi hemm min qed jitkellem saħan sitra l 4 triljuni ta' euro. il tuħ ta', ta finanzjamenti huwa inevitabbli, ovvjament tħallas il-flus biex tagħmel tajjeb għal Greċja, iżda rridu ngħidu li l-banek irridu jħallsu aktar saħan sitra sa' 60%. Iżda rridu nevitaw l-insolvenza, fallimenti u mod partikolari importanti li l-banek Grigi jibqaw ħajjin huwa tajjeb huwa ġust li l-ċittadini Ewropej irridu jħablu rashom issa anki għal tfaddil tagħhom biex ikun jistgħu jsalvaw il-banek wara li jagħmlu minn kollox biex jaqalaw xi ħaġa jwarbu xi ħaġa. Irridu nsibu mod kif nistgħu nsalvaw il-tfaddil u l-investimenti taċ ċittadini tagħna u għandna bżonn banek li jistgħu jipprovdu self brat ta' max raġonevoli u tħalli il-banek privati għal rashom għanna bżon programmi ta' investiment pubbliku sabiex nkunu nistaw nistimulaw il tkattir tal-impigi u l-ħolqin ta' postijiet ta' xogħol. Grazzi l-ko-president tal-IFD Francesco Speroni. Grazzi, president. Il-krizi u nittama l-insibu soluzzjoni pozittiva li turi li l-binja Ewropea mhix kapaċi mit-trattati sal-euro stess turi wkoll id-distak kbir bejn ċittadini li jaħtruna u l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament Ewropew inkluż, li suppost għandhom jirrappreżentawhom u minflok ta' sikwit qed jassumu d-deċiżjonijiet, qed jieħdu deċiżjonijiet li huma kontra r-rida popolari ta' ċittadini tagħna. Hemm xi ħaġa ewlenija hawnhekk. Ma nistgħux u ma, ma jeħtieġ li neprofittaw minn din il-krizi biex noħorġu u neħħu naqru s-sovranità u s-setat l-istati tagħna, miċ ċittadini tagħna biex intuhom lill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sinjura Angelika Vertman, fisem non teċt Grazzi President, kollegi. Il-krizi għada prezenti maħna u għatmanni soluzzjoni u d-diemna. Jider li l-Greċja ħan tafula ħafna mid-dejn tagħha, iżda l-ġimgħa li għaddiet il-kapit ta' statu tal-gvern għandar boħra ma kinux kapaċi jistabilixxu miżuri konkreti sabiex iwaqfu l-kriżi fil-Greċja. Il-problema ġenwina li tiffaċċa l-Ewropa hija innuqqas ċar ta' kwalinkwa tmexxija deċiżiva fuq il-livell politiku għaliex il-Kunsill qed jagħmel dibattitu tal-inklużjoni tal-settur privat jekk vera tjeġixxi fuq inizjattiva propria. Dan ifisser li tmexxija politika qed taqa' lura u mhux qed iżomm ir-realtà. Skont ir-rapport mill-Trojka fuq il-Greċja l-ġimgħa għaddit, il-kwistjoni hija jekk tuħ għal dan il-pajjiż u ser ikun biżejjed fuq medda medja ta' żmien. Għal darboħra l-politika Ewropea qed iżomm lura u għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd sabiex jieħu deċiżjonijiet deċiżivi immedjati maqudin issa illum qabel għada. Dan it-temmi dibattitu tagħna jgħid il-President tal-Parlament issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Il-punt fuq l-aġenda li jmiss huwa l-dikjerazzjoni mill-Kummissjoni